lan tiegħek huwa ċar, inti l fasċizmu u l-komuniżmu qed li huma l-istess. Il-verità tal-istorja, il-rakxtak u l-bnadar homor tiegħu. Dan kollu issa qiegħed ikompli iħeġġeġ il- lemin estrem fil-Polonja, fil-Germania anki ġifiri l-Unjoni Ewropea et et toħroġ dawn il-kampanji biex eh, nerġaw nikdbu l-istorja, sistema qed tiġi minata, qed naraw li l-edukazzjoni, il-qasam tas saħħa kollox qed isofri. Il-kapitalizmu fl-Unjoni Ewropea mhix triq waħda hemm bżonn li niġġieldu għal Ewropa soċjalista. Sinjura Verheyen, Iva, it-totalitarizmu jikser il-drittijiet fundamentali, iġib repressjoni, il-bizza. Dawn jiġu imposti fuq ċittadini għal Issa inna ħafna snin fl-Europa li ridna totalitariżmu imma ma, ma nistawx ninsow il-passat tagħna. Il-faxxiżmu, il-reġims komunisti ta' totalarizmu wkoll hemm bżonn niftakru hemm bżonn niġildu kontra kull reġim tota-, totalitari u l-konsekwenzi li ħalli u hemm bżonn li dan indaħluh fl-edukazzjoni tagħna biex ikonna kultura ta' tifkira. Ir-riċerka fl-universitajiet naraw li ssir. Aħna responsabbli għal ġenerazzjonijiet tal-futur u naraw biex dawn l-affarijiet ma jerġawx jirrepetu ruhom fl-Ewropa. Grazzi. Is-Sinjura Kosta jina naħseb li il-proġett demokratiku fl-Ewropa ma jistax jiżviluppa jekk ma nkunux nafu l-istorja komuna Ewropea anki biex ikonna kuxjenza fuq dan in-naziżmu, l-komuniżmu, totalarizmu u l-Olokaust li ovvjament dejjem naqret id-dinjità tal-persuna peress li hemm riski ġodda ta' nazzjonaliżmu ta' razziżmu u anki meta niffaċċjaw eh, dawk li jinnegaw il fil-verità hemm bżonn iktar li nagħmlu riċerka fl-istorja naraw metodoloġija ta' kif aħna nalmu fl-imkien din l-istorja komuni, ġifri bl-istudji komuni, nkunu kritiċi u anki biex verament naqdu l-Europa jena naħseb li hemm bżonn li nerġgħu nasbu l-edukazzjoni ċivika tal-Ewropa Eh, biex inħallu s-sistemi fil-libertà tagħhom imma jkun hemm eh, nukliju wieħed li jkun bil-valuri komuni tagħna li nalwhom il kulħadd li jkunu wkoll importanti fil-proċess ta' integrazzjoni tagħna. Imma l-fatt li jkollok memorja li tkun kolt dan għandu ċertu riski jekk m'hemmx eh, edukazzjoni u pratika ta' ċittadinanza Ewropea veru biex wieħed jikkritika u jirrifletta ma jkunx faċli li jkun hemm il-kuxjenza mal-kultura U na, mhux biss iridu jkollna l-memorja, ma jridu jkun hemm il-kuxjenza demokratika li toħroġ mill-fatt li qatt iktar meta bdejna il-proġett Ewropew ġifri li ma jkunx hemm iktar gwerer. Hemm eżempji negattivi fis-sistemi tal-iskejjel. Hemm ħafna e, pajjiżi li ma kienx faċli għalihom li jgħalmu fuq ix-xoa u anke Repubblika Ċeka f'dan l-aħħar e, e, ma jistgħux jitkellmu fuq Jan Palak jew inkella fil-Polonja fuq menaġi. Ġifieri jisna qegħdin innaqru fuq il-kux xenza Ewropea. Il-President jitlob is-sinjura biex tieqa' fuq jwaqfil l mikrofonu Grazie, President. Sur Urban Crespo. Meta wieħed iqis anki il-fake news, iktar u iktar naraw li għanna bżon media, edukazzjoni ta' kwalità tajba s-soċietajiet tagħna biex ninformaw iċ-ċittadini kif inhu jiraqa' u nistaw u kol nikritikaw dawk li jiffal jiffalsifikaw l-istorja pal Pablo Casal li qed jgħid li ma kannix responsabli għal kolonji e, ġifri fuq Spanja dan kien qed jgħid. Hemm bżonn li nitkellmu fisem dawk li ma' kellhomx iċ-ċans jgħidu l verità tal-istorja. Dawk li sofrow l-inġustizzji. U mhux biss billi niftakru fil-vittmi ta' totalitarizmu. Imma verament niġġieldu kontra kull reġim li kasbar id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Iva, President, Spanja hija eċċezzjoni eh, fl-Ewropa, eċċezzjoni tal-impunità għandna monumenti ptifkira tal fasċizmu ta' Franco l-aqdi ta' faxxisti ta' qattila għandna eluf ta' katavri li ma ġewx identifikati. Aħna t-tieni pajjiż fid-dinja wara l-Kambodja li għandu l-iktar nies mejta li madna ma identifikajniex. Et naraw nies kriminali li jibqaw ma jiġux ikkastigati inna nitolbuh l-sur Timmermans biex anki jilqa il-familji tal-vitmi u rrifjuta jekk il-Kummissjoni Ewropea tkompli tirrifjuta li tilqa il-vitmi tar-reġim ta' Franco u il-mikrofonu għata is-sur Pretzel. Grazzi, President kollegi, sinjuri, meta niġu għal memorja ta' dittatorjati tal-snin li għaddew, naħseb li huwa importanti li dawn ikun sibuhom fil-kodba tal-iskola tal-istorja. Imma meta nitkellmu fuq valuri, dawn l-affarijiet isiru iktar diffiċli għax qed irridu nagħmlu differenza bej Eh, pajjiż nazzjon u l-Unjoni Ewropea kif tifhem dawn ċertu kunċetti. Hemm bżonn naraw ukoll l-imġiba ta' ċertu individwi u mhux biss ġifieri fuq skala dimensjoni tal-Unjoni Ewropea, mhux qed nitkellmu fuq xi verità waħda. Reġims totalitarji li huma biss jitkellmu fuq il-verità, hemm bżonn l-edukazzjoni, hemm bżonn nedukaw. U l-indottrinazzjoni eh, m'għandix l-Unjoni Ewropea m'għandix tidħol fuq dan. Iva, nirringrazzjak sur la massur. Il-sur Kavaċov jiena nifraħlu tal-li organizza dan id-dibattitu. Iva, li nalmu l-istorja mhix kompetenza tal-Unjoni u ma triċ tagħmel, mhux suppost tagħmel dan, imma ma tistax tinjora li għaw diskors ta' mibeda fl-Ewropa mill-Ewropa d bdiet milli eh, mill-gwerer u għaddejna għal żmien kważi perpetwu ta' paċi. Dan kien grazzi għal fatt li bnejna l-Ewropa. Il-popli tagħna saru mill-li jġildu kontra xulxin jibnu proġett flimkien. Issa imma aħna mit-tfal tagħna qegħdin ġenerazzjoni oħra ta' nazzjonalisti. E, nazzjonalisti mħabba l-fake news u l-fake history. Dawn huma parti mill anki fuq it-traġedji tas-seklu 20 nejdu l-verita imma ma noqodux nirrakuntaw stejjer e, li mhumiex veri. Grazzi ħafna. Naddu l onorevoli Li Baka jekk joġbo Grazzi tas-sew, President. Il-reġimi totalitarji huma ċivilizzazzjoni ta' vjolenza li m'għandhom l-ebda rispett għal libertà tal-ħsieb. Biżżejjed niftakru is-sitwazzjoni ta' dawn il-pajjiżi u l-imġiba erojka ta' ċittadini tagħhom le mhux biżejjed li niftakru fihom hekk. Dawn is-sistemi totalitarji ħafna drabi jiġu preżentati bħala demokraziji huma perikolużi ħafna għaliex iġeluna ma nieħdux azzjoni u għalhekk hija responsabbiltà tagħna li nedukaw l żgħażagħ biex jħarsu lejn id-dinja bajn kritika biex jifmu id-dinjità umana tagħhom stess li jikkoperaw ma' oħrajn b'tolleranza u b'rispett lejn ħaddieħor. L-edukazzjoni hija l-aħjar u l-aktar element effettiv fil-ġlieda kontra l mibeda kontra nuqqas ta' tolleranza u ta' totalitarjaniżmu Ma nistgħux nippermettu illi kif qalet jas għandi li din qalet li għad kien minnu li l-istorja hija l-aħjar għallim imma għandha l-ar studenti. Aħna m'għandniex inkunu studenti ħżiena grazzi tassew l-Onorevoli Tarant għal minuta. Grazzi President, eżis kollegi. Il-klim John Dons kif qal Ernest Hemingway illi il-kotazzjoni li għajt il-kellim titkellem dwar il-daq tal-niepen dan għandna nżommu il-lum fuq il-nazzisti, bolxeviks u l-bqija, e, mhux biss li rridu niftakru fihom, iżda rridu narfu, narfuhom u nindirizzawhom meta jkunu għadhom żerrija mhux meta jilħqu jikbru jsiru siġra. Jiena xar ilu wkoll ħares lejn ktieb li eh, ensarf li pubblika ktieb dwar kif taraf it-totalitarji. Kien għadu tad dasrajħ u spiċċa f'guta għaliex kien eh, għadu ta' persuni sovjetiċi u nittama li naxxilina għallimkom xi xaħġa f'din il-minuta. Grazzi onorevoli Forenza għall minuta Grazie Presidente, non ho qui il tempo di Mandiċ eh, ħin inwieġeb għal ċertu diskors li smajt eh, minn kommenti ta' ċertu kollegi fejn fid-9 ta' Mejju niċċelebraw jum l-Ewropa u ninsew li dakinhar ukoll kienet ir-rebħa kontra n-naziżmu mill eh, armata ħamra u dan nagħmlu kontra kull ideja ta' soċizmu ta' komuniżmu. Għandu jkonna din riżoluzzjoni qed eh, tinjora neofaxxisti ġew arrestati 25 neofaxxista f'Bari. Imma jiena rrid ngħid illi kif għal mitna narent irridu mmorru għall-oriġini tat totalitarianizmu, il-proċedura li qed nerġgħu ngħixu fl-Italja u fl-Ewropa fejn 49 ruħ jitħallew fil-baħar mingħajr ma narawhom bħala nies. Meta jiġi ppubblikat il-video ta' persuna li ġiet arrestata bħal Ċeżare Battisti għandna dawn il-każijiet ta' eh, li qed titnaħħlhom ta' dawn il-persuni. Il-President jinterrompi skaldielek il-ħin jgħid il-President Nati l mikrofonu l-Onorevoli Xojdrova. Grazzi tassew, President, li nalmu dwar it-totalitarjanizmu mhux biżejjed u mhuwiex faċli għalhekk infaq nixtieq insemmilkom proġett ċek Memory of a Nation, Memorja ta' Nazzjon, illi jiġbor eh, dikrazzjonijiet ta' xhieda li għadhom jiftakru dawn iż-żminijiet u dan qed jaddih lill-istudenti tal-iskola dan huwa metodu effettiv li jixxaqlu l-appoġġ sieħ tagħna. Għaliex ejja ngħidu l-affarijiet kif huma, l-għalliema huma kruċjali u rridu nagħtuhom kemm jista' jkun informazzjoni u għalhekk. Aħna għandna l premju Anna Skomenski għal għalliema dan huwa proġett pilota li ġie appoġġjat mill-Parlament Ewropew u għandu jiġi imniedi din is-sena. Ġifiri, ser nuru l-appoċ u l-kontribut tagħna lil dawk illi jinkoraġġixxu jinformaw eh, l-istudenti tagħhom. U l-Mużew dwar l-Istorja Ewropea li ġimni dim il-Parlament Ewropew l-importanti wkoll fl-20 ta' Marzu ser nuru ferm dwar Jan Palaħ illi diġà issemma eh, u hawnhekk jiġi tiġi interrotta l-kelliem għandu issa l-Onorevoli Rodriguez għal minuta jekk jogħġbok. President, signor Commissario, Grazzi tassew, President. L-anijiet eh, u l-affarijiet pożittivi li jissemmew dan id-dibattitu xorta għandhom jippermettu li jkun hemm diskussjoni dwar dittatura la tal-lemmin u laqqas tax xelluk. Dittatorjat huwa dittatorjat m'għandux x'jaqsam mal-ideoloġija. Forsi m'għandniex dittaturi fl-Ewropa iżda uħud mill-pajjiżi tagħna għandhom qudiemhom reġimi ta' demokrazija liberali li jużaw ċertu lingwaġġ biex jostakolaw il-sens ta' kuxjenza tal-ċittadini tagħna. Nixtieq infakkar il dawk kollha li tilfu ħajjithom u li ġġieldu t totalitarjaniżmu permezz tal-edukazzjoni għandna niftakru dak li iljot kien insejjaħlu l provinċjaliżmu temporali dawk li, kien, li, li jinjuraw l-istorja fil-Portugal nifmu eżattament x'ifisser dan. Grazzi tassew l-Onorevoli Kellam. Il-parlament dan il-parlament ikkonkluda li l-Ewropa mhux ser tkun maquda sakemm ma mhix kapaċi tara fil-passat tagħha u tara fil-komuniżmu u n-naziżmu bħala storja orribbli. F'Novembru se nkunu qegħdin infakru 30 sena minn meta waqlajt ta' Berlin. Iżda qatt fadlilna ħajt mentali ta' Berlin, il-vittmi tal komuniżmu għadhom ċittadini tat-tieni klassi m'għandniex dawn l-impenji legali internazzjonali u anke dak li saħ seħ fit-tieni gwerra dinjija fil-lvant tal-Ewropa mhux qed jiġi meqjus kif suppost. Il-Parlament Ewropew ukoll insista x'għandu jsir u jiena nfakkar f'ċertu punti dibattiti pubbliċi fuq in-natura ta' sistemi totalitarji li naġġornaw il-kodba tal-istorja Ewropej. Naħseb il-Kummissjoni tista' tgħin ukoll u u 23 ta' Winston fakru bħala l-ġurnata tat totalitarjaniżmu. Grazzi l-Onorevoli Ward għal minuta. L-Unjoni Ewropea bdiet bħala proġett ta' paċi wara l-atroċitajiet ta' totalitarjaniżmu u nazzjonaliżmu perikolus. Is-sena l-oħra, is-sena Ewropea tal-Wirt Kulturali waslet għal dialogu kulturali involviet 6 miljon ruħ li uh, parteċpa f'avvenimenti f'posta pajjiżi Ewropej li dunkomplu niċċelebraw id-diversità tagħna u dak li jaqadna naħdmu fil-edukazzjoni formali u informali fl-etajiet kollha. Nalmu dwar l-istorja diffiċli tagħna u l-kisbiet importanti li nexxilna niksbu. Nsemmi però li għandna momenti diffiċli mill-passat li xorta għandna narfuhom u nalmuhom fl-iskejjel fosthom il-ġenoċidju tar-Roma u l-ġuħ tal-Ukrajina li wasal għal mewt ta' 7.5 miljun ruħ. Issa aktar minn qatt qabel fi żmien ta' instabilità politika għandna naqdu l-poplu Ewropew biex jitgħallem l-iżbalji tal-passat u naħdmu flimkien. Kif qalet l-Onorevoli Merkel, eh, il-President jinton rompi il-kellim għal darboħra. Jiddispjaċini ħafna li qed naqtalkom il-mikrofonu iżda m'għandix għażl oħra. Ngħaddi għall onorevoli Gwoga għal minuta jiena e, e, it-tifkira ta' din ir-reġim totalitarju kont qed naħseb li qed jintesa. Jiena ktibt e, itra li CEO ta' Amazon Jeff Bezos biex jirtira l-bejħ ta' simboli sovjetiċi. Sovjetiċi il- martell fuq il-minġel. Um, Issa, dan aħna ktibni biex, biex ma jibqawx jinbijaw. Alf, ħanfakkarkom għalfejn dan m'għandux tkun xi ħaġa tal-moda jew jew jew souvenir dawn il-persuni kollha li tilfu ħajjithom minħabba dan is-simbolu hemm madwar 60 miljun ruħ li tilfa' minħabba dan, il-bqija tad-dinja ma kienx taf għax dan kollu ġara wara Line Curtain u dan is-simbolu m'għandux jiġi jus inqas miss simboli nazisti. Dan ir-reġimi abbużaw drittijiet u ostakolaw id-demokrazija u l-libertà fl-Ewropa. Grazzi l-Onorevoli Nekov għal-minuta. Уважаеми колеги, историческата... Aziz kollegi, tinfakru l-istorja Ewropea dwar dawn ir-reġimi hija xi ħaġa delikata ħafna u l-wieħed irid joqgħod attent kif jitkellem dwarha Eh, speċjalment minn dawn il-pajjiż li huma ex komunisti. Dawn il-memorji għadhom riċenti ħafna u ma studjati anke fl-iskejjel mill-ġenerazzjoni tal-lum. L-approċċ storiku hemm bżonn ikun wieħed oġġettiv u l komuniżmu f'dawn l-aħħar eh, kotba riċenti huma deskritti bħala l-ar fenomenu iżda hemm bosta persuni li jixtiequ xorta jgħixu fi żmien komunista għalfejn għaliex il-nies fil perdu ta' tranzizzjoni qed isibuha diffiċli ħafna biex ilaħqu mal-ħajja. U jiena nsaqsi għalhekk jekk flok naqsmu l-popli komunisti u kontra komunisti għalfejn ma niffukawx fuq l-integrazzjoni. Grazzi tassew, kollegi, issa nitlob il-Kummissarju sabiex tikkonkludi dan id-dibattitu. Jekk jogħġbok. Vážený pane předsedající, eh, vážené... Sir President, Signori, kollegi, se jkolli nitkellem bil-lingwa ta' pajjiżi għax jiena wkoll nixtieq Infakkar il-sagrifiċju ta' Jan Palah li huwa l-50 anniversarju eh, minn meta ta' n-nar lilu nnifsu eh, huwa kien ukoll student universitarju. Issa dan dinja tifkira simbolika wkoll Irrid infakkar ukoll meta ommi meta kelli 15-il sena minn għalija qalet ta' minn taħt l sin min kien jampalaħ u xamel fl-1969. Niftakar ċar ħafna meta qaltli dan l-isem għad tissemmihim kien imma żommu f'moħħok. Imbagħad f'Jannar tal-1989 dan kien l-isem li konna qegħdin ngħidu fi Pjazza ta' Praga u konna qegħdin ngħidu li s sagrifiċċju li jagħmel huwa huwa l-ar forma ta' mewt għażel li jagħmel dan is-sagrifiċċju u dan kollu ma sarx għal xejn u sewa għall-istorja tar Repubblika Ċeka u għandna nkomplu b'dan Illum mhux biss fir-Repubblika Ċeka ma madwar l-Ewropa kollha għandna narfu speċjalment fi żminijiet tal-lum illi l reġimi totalitarji jġibu magħhom ċensura, repressjoni, emigrazzjoni u l-erda tal-moralità u l-etika. Dak li qegħdin naħsdu illum il-ġurnata u dak li rridu niġġieldu. Issa fuq l-edukazzjoni ma naħsibx li hawn xi ħadd minna jew fl-Unjoni Ewropea li jixtieq li s-sistema edukattiva tagħti lil uliedna verità waħda dak huwa sinjal ta' totalitarjaniżmu aħna rridu li l-iskejjel tagħna jkunu oġġettivi li ma jevitawx l-istorja moderna irriduhom jgħalmu l-ġenerazzjonijiet żgħar li jużaw l-informazzjoni li jaħsbu b'mod kritiku janalizzaw l-affarijiet għaliex bekk l-iskejjel tagħna wkoll ikunu jafu eh, l-istorja tagħna. Llum il-ġurnata għandna l-internet eh, u kif semma eh, kif semmew ħafna minnkom hemm ħafna informazzjoni żbaljata u għalhekk aħna jridu ninformaw l-istudenti tagħna rridu ngħinuhom sabiex janalizzaw l-affarijiet b'mod kritiku u u jkunu kapaċi huma jaraw xieħdu mill-informazzjoni li jkollhom din mhix biss biċċa xogħol ta' l-Unjoni Ewropea imma kif issemma diġà eh, biċċa xogħol tal-Istati Membri kollha. Jiena nafda ħafna fil-Stati Membri li mhux ser jippermettu ri totalitarjanizmu jiddomna l-edukazzjoni u s-soċjetà tagħna. Grazzi tassew, Sinjura Kommissarju, jiena ikolli ngħid li jiena jiddispjaċini ħafna li dawk li huma nkwatati fil-propaganda Ewropea fil kwalifikazzjoni ma baqgħux hawnhekk biex jisimgħu it-tweġiba tal-Kummissjoni. Issa ngħaddu għal rappreżentant tal-Kunsill l-Onorevoli Xjotjek Joġbok. Onorevoli membri, sinjuri, grazzi tassew għal dan id-dibattitu stant interessanti u importanti u nemmen li kol kemm aħna naqblu fuq l-importanza tal-edukazzjoni biex nibnu Ewropa għal futur ibbażata fuq valuri komuni eh, li nifhmu l xulxin u nifhmu t tradizzjonijiet ta' bejniesna u l-kuxjenza tagħna tal-istorja Ewropea inkluż it-totaljanizmu. Il-Parlament sejr eh, għandu jżomm dan il-suġġett fuq l-aġenda tiegħu anke fil-futur. Grazzi tassew għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi tassew kollegi nagħlaq hawnhekk dan id-dibattitu. Issa nalqu naddu għar rapport ta' Josep Maria Terrika bra situazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017. Nibda billi nagħti il-mikrofonu lir rapporter għal erba' minuti. Jekk jogħġbok. is yours, rapporteur. Rapporteur, jekk jogħġbok, Sur Terry Cabras. Oh, yeah, you. Thank you. President. President, Kommissarju, kollegi li anke dawk li kienu shadow rapporter għal rapport annwali dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017. Dan ir-rapport kellu jkun wieħed qasir u infatti ekku meta tqis il-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea kollha f'sena sħiħa tista' titkellem fuq ħafna affarijiet dan evitajnieh u iffukajna fuq sitt suġġetti prinċipali u uħut minnhom estendejnijom li kollha kemm huma huma relevanti ħafna u li huma ta' tħassib. L-istat tad dritt, l-immigrazzjoni, id-drittijiet tan-nisa, il-libertà tal-istampa, il-libertà ta' espressjoni u assembleja, razziżmu, xenofobija, diskriminazzjoni, diskorsi ta' mibeda u forum oħra ta' intolleranza U aħna mxejna ma dawn il-kriterji. Il-kriterji morali tagħna huma illi aħna ma xtaqniex noħorġu banaliżi kompletament neutrali ta' drittijiet fundamentali fl-Ewropa, iżda tagħna kien illi nirriflettu fuq il-valuri tal-Unjoni mhux biss biex niddefenduhom imma anke biex nissuġġerixxu x'mezzi jistgħu jsiru u x'affarijiet jistgħu jsiru biex intejbu l-affarijiet. Nixtieq ngħaddi kumment eh, personali ma naħsbux illi il-karta ta' diritt fundamentali se tkun aħjar jekk nżommu artiklu 51 li għandu jiġi interpretat b'tali mod illi rridu mexxu l-affarijiet il qudiem pass tajjeb iżda nżommu jdejna fuq il-handbrake. Jiena konvint illi wasalna għal rapport tajjeb ħafna u se nsemmi ftit biss punti. L-ewwel, fuq l-istat ta' dritt qed nisħu illi hemm ineffettività biex jitneħħu jitneħħi l-ksur imsemmi f'artiklu 2 li qed jimmina kemm il-fiduċja bejn l-istati membri kif ukoll il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. L-immigrazzjoni hija wkoll ta' tħassib fl-2017 650,000 persuna li qed ifittxu l-ażil applikaw għall-ewwel darba protezzjoni internazzjonali fi stati membri. Aktar minn 1000 rifuġjat tilef ħajtu fil-Baħar Mediterran. L-għajnuna umanitarja ġiet kriminalizzata l-istati ma jistawx eh, ħollu loqda tar regolament ta' Dublin. Issa, f'ċertu pajjiżi u fost ċertu nies dawn il-persuni qed jiġu attakkati. Il-libertà ta' espressjoni u tal-istampa huma fost id-drittijiet fundamentali tan-nisa u l-irġiel. Dan irrid jiġi msaħħaħ f'pajjiżi anke fejn wieħed ma jispretendix li huma medda l-artisti u anke l-mexxejja soċjali huma jispiċċaw vittmu ta' dan ukoll. ir razzizmu xenofobija, l-diskorsi ta' mibeda u bosta forum ta' intolleranzi qegħdin innaqsu l-ugwaljanza u l-libertajiet bejn il-bnedmin. Aħna ippruvajna nuru illi hemm bosta forum ta' intolleranza u ta' diskriminazzjoni li ħajjitna tista' biss eh, timxi l-qudiem jekk tibbenefika minn ġustizzja u mill atmosfera ta' ġustizzja l-aħħar punt insemmu l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali fra li hija bbażata f'vim li qed tagħmel biċċa xogħol eċċellenti u li qatt qabel ma semmit fir-rapport annwali tagħna, din l-Aġenzija għandha tkun attiva biex tagħti appoġġ mhux biss meta tintalab imma għandha tkun ukoll proattiva biex tiskopri u anke tirrapporta każijiet fejn hemm il-periklu li ma jiġux d drittijiet fundamentali. Il-Franda bżonn mandat ġdid. Dan il-21 paġna fl-opinjoni tiegħi huma test illi huwa sempliċi ċar u li juri wkoll ċertu forza grazzi għax shadows u għall konsulenti li ikkontribwixxew għal dan ir-riżultat satisfaċenti. Grazzi tassew. Dziękuję bardzo panu sprawozdawcy. Witam państwa. Grazie ħafna. Il-warna sinnar sinjuri nixtieqkom iżżommu mal-ħin tagħkom għaliex ser nivvotaw fil-5 jekk nara li intom qed titkellmu aktar fit-tul se jkollna nintervjeni grazzi ħafna sur-rapporter sa ngħaddi l-kelma lis-sinjura Irova. Sur President, membri onorevoli, jiena nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal tal-ifoka bot kostanti fuq id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Fil-qosor jinser nibda fl-istat ta' dritt li huwa kruċjali għall funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar snin ħadet l impenn illi tirrispetta l-istat ta' dritt fl-istati membri politika b'saħħitha hija tagħmel monitoraġġ mill-qrib ta' sitwazzjoni fl-istati membri. L-istat ta' dritt qatt ma kien daqstant prijorità fl-Aġenda Ewropea daqskemm hu llum. Il-Kummissjoni proponiet regolament sabiex tipproteġi l-baġit tal-Unjoni Ewropea f'każ ta' noqqasijiet fl-istat ta' dritt fl-istati membri il-kummissjoni wkoll għandha l-intenzjoni li tippreżenta inizjattiva sabiex issaħħaħ iktar l-istat tad-dritt u l-qafas dwar dan u tikkunsidra wkoll il-ħidma tal-Parlament Ewropew inklużi riżoluzzjoni dwar id-demokrazija l-istat tad-dritt u d drittijiet fundamentali u l-mekkaniżmu li ġie adottat fl-2016 u d-diskussjonijiet illi segwiet wara l-azzjonijiet tal-Gvern tal-Polonja aħna bdejna l proċedura ta' artiklu 7 f'Settembru tas-sena li ddiet il-Parlament iddeċida li jibda l-istess proċedura u jsegwi l-azzjonijiet tal-Gvern Ungeriż. Dawn huma passi bla preċedenza il-kummissjoni wkoll qed tuża l proċedura ta' ksur sabiex tindirizza eksur tal-valuri u tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri nużaw ukoll għodot oħra inkluż awditjar, investigazzjonijiet relatati mal-użu tal-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea kif ukoll miżuri fis-semestru Ewropew sabiex tagħmel monitoraġġ ta' riformi fl-Istati Membri. L-Unjoni Ewropea wkoll qed tagħti kuraġġ lill-Istati Membri sabiex itejbu l-indipendenza, l-kwalità u l-effiċjenza tas-sistema tal-ġustizzja tagħhom l-imħalfin nazzjonali huma wkoll imħalfin Ewropej huma flimkien mal-Qorti tal-Ġustizzja u l gwardjani u l-qrati ordinarji tal-liġi tal-Ewropa inkluż fil-orbaħ tagħhom tal-proċedura tal-rinviju. Irrid ikun hemm ehm, fiduċja bejn l-istati membri u l-ġudikatura u dan intwera mill il-kazistika riċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja fiduċja reċiproka hija abbażi tal-fatt illi l rati nazzjonali jkollhom jagħtu protezzjoni effettiva. Irrid ikollhom eh, riforma eh, reviżjoni effettiva ġuridika u din hija bażi tal-Unjoni Ewropea dwar l isfidi tan-nisa jiena nixtieq nisħaq illi drittijiet tan-nisa huma fil-qalba tal-ħidma tal-Kummissjoni u kienu hekk fil-2017 għamilna sena ta' azzjonijiet u Intom għandkom raġun, issemmu wieħed mis-suċċess li kellna il-Konvenzjoni ta' Istanbul nisperaw li anki l-Unjoni Ewropea tinaqat mal-Konvenzjoni ta' Istanbul kemm jista' jkun malajr, jiena ser nikkonkludi billi ngħid nitkellem anzi dwar il-ħelsin ta' xandir le fada li ħin le grazzi mela grazzi ħafna Sur Dahovski. Sur President, jiena mhux ċert illi meta nkunu qed nitkellmu dwar il-kwistjoni importanti tad drittijiet umani ma nifhimx għalfejn aħna ma nistennux il-Kunsill il-Presidenza Rumena tistgħu li għalfejn le id-drittijiet fundamentali mhix importanti għall presidenza rumena. Grazzi ħafna għal dan il-kumment. Jekk joġobkom, żommu dan f'moħħkom. Inti issuġġerejt ir-Rumanija bħala każ speċjali, il-Presidenza tar-Rumanija waħda regolari jiena ċert illi dal-kumment ser jingħadda lill presidenza u forsi l-presidenza tkun tista' tirrispondi. Issa ngħaddu għad-dibattitu f'isem il-PPE. L-Onorevoli Kudrika Naddilak il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, dan ir-rapport jindirizza l-iktar sfidi importanti li l-Unjoni Ewropea trid taffaċċja il-ksur tal-istat ta' dritt, id-diskriminazzjoni u l-iskors ta' minn beda. Il-niksru il-sin tas seta li nieħdu il-kontroll politiku tal-ġudikatura il il-klim ta' mibdeda u l-propaganda ta' mibdeda fix-xandi dan huwa ta' tħassib. U jekk ma jkunx hemm ġim mill-awtoritajiet jista' jwassal għal terrorizmu. Kien hemm il-mibeda istituzzjonalizzata u ilna nindirizzaw dan għal ħart l snin fil-Polonja għandna appell fil-forma ta' rapport irridu nerġgħu lura għat-tolleranza u rispett tad-dinjità umana dawn huma prekundizzjonijiet hekk biss nistgħu niżguraw illi Pavel Adamovic m'għamilx ta' xejn. Dar rapport huwa xieraq meta niġu għall istat ta' dritt u valuri fundamentali oħra, ovvjament in-nazzjonijiet huma sovrani, ovvjament hemm is-sussidjarjetà però din mhux skuża għal ksur sistematiku tal-valuri tal-qalba hemm emenda li tgħid u titkellem dwar l-effettività ta' artiklu 7 il-kunsill għandu jiddeċiedi dwar il-Polonja u l-Ungerija u għandu jiddeċiedi jekk hemm riskju kbir ta' ksur tal-valuri tat trattati. Grazzi għal Frank Engel għaliex ipprepara kompromessi tajbin għalhekk fissem il-PPE nixtieq ngħid ejja nadottaw dar rapport. Grazzi ħafna. Nistaqsikom għal darbohra sabiex iżommu mal-ħin tagħkom. Issa fissem l-essendi l-Onorevoli Gijom. President, eh, meta nitkellmu fuq ir-rispett eh, fl-Unjoni Ewropea jiena l-2017 wieħed jista' jimmaġina li dawn ma jiġux imkasbra fl-Unjoni Ewropea imma rajna li matul in-negozjat irridna nkunu eh, stretti ħafna. Kien hemm ċerta affarijiet ma nistax niddikotjaw fuqhom. L-istat ta' dritt pereżempju mill-ġustizzja tiġi medda l-laqdiet volontarji, il-medja, hemm ħafna każi u ċertu stati u koll bidlu tat-tita tagħhom. Hemm bżonn jiġifieri li l-Kummissjoni tara x'qed jiġri u tabża l-istati li mhux qed jirrispettaw l-affarijiet. Hemm ukoll id dritti tan-nisa. id dritti tan-nisa mhumiex affarijiet ovvja. L-edukazzjoni, l-ekonomija, hemm bżonn li l-istati membri jiggarantixxu l-istess l-istess trattament lin-nisa anke meta nitkellmu fuq il-kontrasezzjoni per pereżempju, kull mara għandha tiddeċidi kif tagħmel eh, bġisimha u kif teżerċita dan id-dritt fuq ġisimha. L-immigrazzjoni nafu li fl-2017 il-dejjem eh, qed il in-numru tan-nies li jaslu fl-Ewropa. Għalhekk aħna rridu li hemm bżonn li verament nagħmlu reforma tar-regola ta' Dublin F'dan il rapport qed nagħmlu numru ta' kummenti eh, li qed jagħmel il-Parlament u eh, illum it-tifla tiegħi għat 18-il sena nuħdu l-opportunità biex nawgurala għal 18-il sena illum stess. Dziękuję bardzo, pozdrowienia dla córki, rzeczywiście. Jak... Grazie, Hafna, naugura li t-tifla tiegħek meta jkollok om daqstan żgħira ikollok ukoll tifla <laughs> fantastika. Sinjuri, fil-2017 għal-kim zef Bayern Afgan li Afgana li konvertiet għal kristjaneżmu Atlet minħabba il-mibeda lejn il-Kristjaniżmu mingħand xi ħadd illi e, e, kien qed ifittex l-ażil. L-Iżvezja f'dak iż-żmien irrifjutat l-ażil għal e, attriċi żagħżugħa Ranjana li kienet ikkonverti tal kristjaniżmu Fl-istess sena f'medja ta' kull 10 sekondu iksejjer il-knejjes u ċimiterji eh, twet fuqhom. Fl-istess sena il-femin il-mikro daħlu fil-Konkatedral ta' San Pietro f'Ruma u minkejja dan kollu fir-rapport anke jekk jitkellem dwar preġudizzju ġdid bħal transfobija Dar rapport fil-fatt jinjora l mibeda lejn l-insara anki jekk aħna qed nistaqsu li dan il-fenomenu jiddaħħal fir-rapport. Is-silenzju dwar il-mibeda lejn l-insara fil-fatt huwa minnu nnifsu qatt ta' nuqqas ta' rispett lejn l-insara. Dar rapport dil-kamra tippermetti dan. Grazzi ħafna fissem l-alde l-onorevoli Michel. Iva, President, din is-sena wkoll il-Parlament Ewropew qed joħroġ dan ir-rapport fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fil-Unjoni u għal darbora il-Parlament qed jitlob biex ikun hemm Eh, azzjoni li trid tittieħed dawk l-istati membri li mhux qed jirrispettaw drittijiet fondamentali. Għalhekk eh, hekk nagħmlu dan l-appell eh, għandna għażla bejn żewġ Ewropi, l-Ewropa demokratika, drittijiet fondamentali universali li hija l-bażi tal-integrazzjoni għal ċittadini ġifiri kif nafuwa mill-axħar ta' din tal-gwerra, jew inkella Ewropa li ma, taċċettax li l-fatti tal-istorja u naraw li jippruvaw iġibu ċertu dubju u jew ċertu iġibu moralità selettiva u għadni kemm smajt dan minn kollega xi ftit tal-ħin ilu. Um, u dan kollu lejlit l-elezzjonijiet tal-Parlament. Aħna rridu issa dal-waqt niffaċċjaw il-ċittadini il il li se jelġuna huwa urġenti li l-gvernijiet tal-istati membri jarraw li jkun hemm mekkaniżmu ta' sorveljanza kif ilna nitolbu eh, għalih uh, kif qalet Sofi Invelt illa u anki l-Parlament Ewropew li jimplika wkoll il-Kunsill u jara li kull pajjiż tal-Unjoni kun qed jirrispetta drittijiet fondamentali jekk ma jkunx hemm dawn l-affarijiet ovvji viżibbli fl-istati membri sej ikun jonqsu biċċa importanti dan ir-rapport kun niqsa fih hekk eh, ma nagħmlux kif qed ngħid. Grazzi. Mr. Michel, can you wear your Is-Sur Michel, jekk joġbok irġiet bas il-headphones għax hemm mistoqsija bil-blue card. Inti taċċetta l-blue card minnant is-Sur Golnish. Iva. Iva. Is-Sur Golnix. Grazzi ħafna, Sur Michel, Sur President, ningrazzjak jena fil-qosor. Sur Michel, inti eh, persuna tal-politika eh, importanti fil-Belġu, imma t-sorprendini li f'pajjiżek fil-Belġu partit tal-oppozizjoni, wieħed minn il-Vlams Blok, wieħed partit prinċipali, kien kważi projbit mill-ġudikatura u dan ma għajjem lebda oppozizjoni jew lebda kumment f'dan il-parlament. Jiena ma eh, naħsibx li hija ħaġa li għandha tixxokjana li eh, nipprojbixu xi partit meta il-partit ma jġibx ruħu sow, meta jġibx ruħu b'mod kontra l-kostituzzjonali. L-affarijiet huma sempliċi, imma l-vlams belang, mhux e, huwa l-vlams belang issa jekk jismu dan kien rib ħafna tal-parti tiegħek u għalhekk ma naħsibx li inti oġġettiv fil-mod kif qed tikkritika u kif il-gvern tal-Belġu kien ġapruħu viżavi dan il-partit mħabba il-kunċett ta' faxxiżmu li ħaddan. Grazzi ħafna. Kanna mistoqsija u risposta. Issa l-Onorevoli Maranda Fizel il-ħodor, grazzi sur President. Jiena nixtieq nibda billi nifraħ lir rapporter għal dan ir-rapport illi jenfasizza dak illi aħna nsejħulhom drittijiet u libertajiet, però eh, aħna narraw eluf ta' rifuġġati, naraw x'inhi s-sitwazzjoni eżatt għall-immigranti u r-refuġġati, nies li qed jaħarbu sabiex isalvaw ħajjithom kien hemm ħafna mwiet fil-Mediterran. U dan kollu se jibqa' fil-memorja storika tal-Ewropa. Huwa żmien diffiċli għad-drittijiet tan-nisa, drittijiet ta' riproduzzjoni, tal-abort. Il-kumplament kienet sena negattiva għal libertà tal-espressjoni u l libertà tal-assembleja b'mod partikolari għax xandir u il-limiti fuq xi uħud minnhom. Hemm id-diskriminazzjoni, r-razziżmu, xenofobija, il-mibeda. Dan din hija l-bażi ta' dak li qed naraw jiġri hemm it-teddida ta' partiti u dak ta' Sinjura Lupen huwa wieħed minnhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ġverġjat. Fisem il-gwa. Grazzi ħafna, President. Jiena l għannet nishtiq nir-ingrazzja rapporteur u anki shadow rapporteurs. Iva din eh, l-istruttura bħames kapitli eh, torina fejn kienem eh, il-problemi bl-istat ta' dritt fċertu pajizi. Kull fija f'dan il-qasam għandha tiġi ehm, ehm, irrid tkun hemm sanzjonijiet fejn il-periklu għad-demokrazija Imma il-Komissjoni ma nafx kemm qed taħdem tajjeb meta nqablu ma' settur tal-ekonomiku. Iva l-indipendenza tal-ġustizzja, l-libertà tal-espressjoni, ta' dik tal-medja, drittijiet tan-nisa u il-hate speech. Mela, din hija isu anki xi kultant jiġifieri ċertu mibeda tant timraħ li anki e, askapitu pereżempju ta' ċertu vulnerabbli bħall-immigranti ċertu gvernijiet ukoll isemmu eh, dokument li kienu adottaw b'unanimità fl-Lulju tal-2018. Jiena nibża li n-mota kif aħna niġġudikaw l-istorja ma tantx ġifieri nqisu nistgħu rridu nikkritikaw il-min jigvernana palissa fl-isfond tal-istorja ta' qabel. Issa Laura Ferrara. Grazie Presidente. Grazie President meta nitkellmu fuq id-drittijiet fondamentali dejjem naraw il-valuri, l-libertà, l-libertà tal-espressjoni, ma jkunx hemm diskriminazzjoni, il-valuri koll is-soċjetà li tibbażaruha fuq l-istat ta' dritt. Naraw li f'dan ir-rapport nitkellmu r-razzizmu, xenofobija, eh, problemi ta' aggressjoni, violenzi kontra n-nisa minoranzi u anki immigranti eh, mezzi ta' informazzjoni, il-medja, il-korruzzjoni, u kol dejjem kienet hemm iġib il-problemi anki ġifiri fl-amministrazzjoni pubblika hemm bżonn li jkun hemm mekkaniżmu Ewropew tal-monitoraġġ biex wieħed ikun jista' jużah ehm, biex jiċċekkjax qed jiġri fl-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett. Ehm, irridu noqogħdu attenti għal fatt li hemm deprivazzjoni ta' materjali iktar faqar biex ehm, anki nitkellmu fuq il-paga minima dawk li ma jkollhomx il-pana minima naraw kif ikollhom dinjità fil-ħajja li jgħixu il-suq tax-xogħol biex ikun hemm ukoll aċċess għal ċertu servizzi biex dak li jkun ikollu ħajja aħjar. Fil-qafas ekonomiku u finanzjarju drittijiet fundamentali dejjem għandhom jiġu eh, ta' qabel l-interess li għandna eh, fis-swieq u mhux nġibu iktar awsterità għal skapitu tal-persuni ċittadini n-nies irridu jkunu ċ ċentru tal-linji ta' politika fl-Ewropja, speċjalment l-ġiet id-drittijiet personali, ċivili, ekonomiċi, soċjali tagħhom. Grazzi ħafna. Dziękuję bardzo pani w imieniu grupy ENF. Grazzi ħafna issa fizzem li ENF l-Onorevoli Zilstra. Grazzi ħafna sur President Il-vjolenza politika fil-Ġermanja u l-Polonja riċentament waslet għal sejħa għal inqas kliem u li nisamaw iktar li xruxin, Però din ir-rekomendazzjoni eh, tal-mistija għaliex li il-vjolenza kontra l il politiċi mhix biss vjolenza iżda wkoll amministrattiva ġejjin l-elezzjonijiet u qed naraw gruppi sħaħ ta' eh, votanti li impoġon f'dawn l kraħ. Il-membri ta' dan il-parlament naħseb iridu jikkonsidraw jekk l-opinjoni politika tagħhom tiġġustifikax kollox anki l-esklużjoni tal-oħrajn ma nkunux qed niksru drittijiet fundamentali li aħna ngħidu li huma daqstant importanti. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Golnish. Membru. Ben mikro. Maġiġ mikrofonu. Iva, drittijiet fondamentali huma medda fl-Ewropa imma mhux iktar milli fir-rapportu għax hemm ukoll ċertu liġijiet li jilimitaw il-libertà tal-espressjoni, ir-razzismu l-xenofobija fuq l-immigranti, anki kif għal sur Michel, qed nitkellmu fuq il-grupp eh, politiku preżentaruhu għall-elezzjoni kollox sar kif suppost imma s-Sur Michel hemm bżonn jgħid fej qalu hate xi hate speech dawn id-deputati biex e, kien ipprova jimmina lil dawn in-nies li jitkellmu. Qed nitkellmu fuq stereotipi l-omofobija. L-istorja kontemporanja torina dawn l-eżempju. Hemm fil-Ġermanja priġunieri ukoll politiċi. Persuna li għandha tlita 80 sena eh, per sinjura oħra ta' design sena li ntefet fil-ħabs għax eh, tkellmet kontra il-gvern, iġifiri unnek għaw ipokrizija f'dan il-parlament. Grazzi ħafna l-Onorevoli Svolta. Grazzi ħafna, Sur President Nixtieq nirringrazzja għall ewwel parti dar rapport li tisħaq fuq l ta' dritt. L-Unjoni Ewropea m'għandha xejn ħlif liġi, leġiżlazzjoni m'għandix pulizija jew armata u għalhekk li ninsistu fuq il-liġi u l-valuri bħal istat ta' dritt huwa importanti għall-Unjoni Ewropea kollha. Sfortunatament però ir-rapport jinjora kompletament l-inċidenza ta' sekolazzjoni militari fl-Ewropa. Hemm atti kontra l-insara fl-Ewropa. U pereżempju fl-Awstrija hemm istitut ġdid li jiffoka fuq ir-riċerka fuq din dan il-fenomenu, id-drittijiet fundamentali tagħna huma bbażati purament fuq ir-rispett lejn l-individwi illi għandna dal-valur għandu eh, eru insara. Grazzi. Panie pośle Pawle, czy przyjmie pan blue card od pani Taċċetta mistoqsija blue card minnant Marja Karbini kjoġbok. All right, mistoqsija please. Signor President, grazzi ħafna. President, kollega, għandek raġun imma dak li inti semmejt fuq l-Awstrija nirħan nirpeti għandek raġun f'dak li qed imma i veru għandna bżonn nirrispettu d-drittijiet ta' ċittadini tagħna fl-Unjoni Ewropea. Inti semmejt l-Awstrija. X'taħseb fuq il-fatt li l-Awstrija qed tiddiskrimina kontra tfal u nisa li m'għandhomx nazzjonalità Awstrijaka u li jikkontribwixxu jgħixu hemm. Grazzi. Tweġiba. Tweġiba. Samozřejmě jakákoliv diskriminace, eh, která je eh, za... Kull tip ta' diskriminazzjoni kontra il-valuri eh, u li tkun ta' preġudizzju għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea, ovvjament jena ma toġobni. Sofja Indvelt również se zadaċ pytanie. Iħafna. En mistoqsi oħra Nixtieq insaqsi li s-sopota ta' izvopota taċċetta mistoqsi oħra. Iva, smajtek tisma, smajtek titkellem fuq militanti, ma nafx kif qed jagħmlu l-affarijiet tal-ħajjiet tal-insara fl-Ewropa b'mod ħażin, imma insomma, taħseb illi illi il-bażijiet insara huma daqshekk importanti Għanna l-istat ta' dritt, mhux dan il-bażi tal-komunità tagħna jiena nirrispetta l-eruq insara tiegħek, imma jekk inti ma tirrispettax l-idea ta' nies li jistgħu jkunu ateisti kif nistgħu ngħixu flimkien? Dik il-mistoqsija. Mela, id-dinjità ta' kulħadd hija l-bażi ta' dritt tal-bniedem jekk nibbażaw ruħna fuq il-eruq nsara tagħna jiena naħseb li din hija xi ħaġa li taħdem. Grazzi ta' tweġiba. Is-Sur Dismar Costa kjoġbu. Eżis kollegi. Drittijiet fundamentali dawn huma sostenibbli bħala drittijiet u, u ma, ma jistawx jimbidlu u maċari ċittadini kollha huma l-bażi għall-istat ta' dritt. Is-separazzjoni ta' setat u demokrazija. Soċjetà inklużiva biss hija waħda umana. Imma eh, diversi drabi naraw nuqqas ta' rispett tal-minoranzi u